li għadek tal-li kem għadek kem sirt vice uh, viċi president u għallura nifraħlek u jina kontenta li jina l-ewel uh, komissarju li ninsab għaw fil-waqt din il-istituta plenarja tijak. Grazie ħafna, komissarju. Grazie għal uh, dan il-kompliment u għal klim sabieħ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 u ser nivvutaw fuq dawn ir-reżoluzzjonijiet għada. L-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna illum U għek nixtieq nilqa lil dawk in-nies kollha li għadhom hawn illum illejla magħna. L-aħħar punt hija huwa domanda orali b'dibattitu lill-Kummissjoni fuq il- taħriġ ġuridiku. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Berlingwer biex introduċi s-suġġett. Grazie, signor. Grazie ħafna, President, Signora Komissarju. Aħna xtaqna eh, din il-mistoqsija orali u anki riżoluzzjoni biex niċċaraw l-affarijiet li fil-kontest tal-pjantazzjoni ta' Stockholm ma jkonna din il-taħriġ ġudizzjorju li ikun kullimkien fuq il-territorju Ewropej. Ewropew. Nixtieq ngħid għaliex huwa importanti dan. Anki mħabba l-istqarrija li se tħejji il-Kummissjoni fuq il-proġetti pilota xtaqna niċċaraw xi punti l li il-konsultazzjoni jimbdow malajr, meġifri ma dan il-parlament u fil-bidu net, eh, meta tibda timbena l-indeja ta' dawn xistu jkunu dawn il-proġetti, aħna nkunu kol mitħla mill-bidu. Iġifri ma nitħlux biss meta jkunu diġa jisom ġew formulat il-proġetti. Et nejtek għax għanna għax jaffarijiet eh, li huma fil-qofol biex ngħidu il-fatt li maġistrat nazzjonali l-avukat mill-istati membru illum għandu għandhom sem eh, deċiziva deċiżiva biex nibnu l-Ewropa għax qed nitkellmu anki fuq ċerti regoli u drittijiet nazzjonali li huma importanti biex wieħed jeleb il-konflitti u iġibu ċertu ehm, mod ta' kif wieħed jirregola l-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini ġifiri għal ġid ta' ċittadini kollha fl-Ewropa. Għax ikunu jistgħu jaraw għajnejhom missu bidejhom eżattament kif qed timbena l-Unjoni Ewropea bid-drittijiet kollha bir-regoli kollha anki speċjalment fuq il-liġi komunitarja nkunu nistgħu narawhom li verament hemm il-vantaġġi li permezz tagħhom jistgħu jgħixu aħjar. Għalhekk b'dan kollu jiena nixtieq ngħid li nixtiequ naqelbu ftit ċertu affarijiet ta' taħt fuq. Ma rridux li dan proġetti jkunu bħal Erasmus għax numru tal-maġistrati u l-avukati li kiku jitħu fi skema bħal Erasmus ikunu baxi wis. Ġifiri, u għetrit t iktar eh, mod wiesa u maqqas biss ix-xogħol ikun rilevanti għax xogħol li kun qegħdin jagħmlu, imma naħseb iktar ħaġa importanti hawnhekk għandu x'jaqsem mal it-terminu ta' familjarizzazzjoni li qed nitkellmu fuqu. Il-maġistrati mhumiex studenti li qegħdin fil-klassi li għali qed jirċivu lezzjonijiet qed nitkellmu fuq nis maturi, nis adulti, ma tantx għandhom ħin dispożizzjoni li tant għandhom affarijiet xjaddu lil ħaddieħor. Għandhom ħafna erf, għandhom ħafna tarif fuq is-suġġett, fuq il-liġi Ewropea, fuq il-kulturi. Iktar minn eh, min, eh, bdil fiżiku jistgħu wkoll eh, jagħmlu bdil ta' informazzjoni virtwali. Għandhom ħafna xjoffru. Imma mill għax mill-każi partikolari li jfaċċjaw huma hemm bżonn joħolqu ċertu taħriġ fuq ir-regoli u fuq il-liġijiet b'dan il-mod ikunu jistgħu jagħtu semhom fuq ir-riflessjon autobiografika tax-xogħol li jkunu għaddew u l-esperjenzi li jkunu għaddew minnhom huma. Ġifieri kif forsi qed tifhem sur President Sinjor Kummissarju, aħna nixtiequ nġibu xi ħaġa ġdida u mhux noqogħdu nibbażaw fuq il-korsi kif saru sissa hemm bżonn li nkunu nafu kemm hemm flus, dispożizzjoni u kif insibu fl-istqarrija ngħidu li ma naqblux li jkun hemm autorità jew entità ċentrali li tkun responsabbli ta' kollox aħna nixtiequ li minn isfel immorru lejl fuq mhux bil-kontra. Rridu naraw li tiġi formula ta' mentalità fil-ġudikatura tinħoloq din il-mentalità sabiex ġifri din mhux ħaġa importanti biss għal ġustizzja Ewropea, imma hija ħaġa importanti u proġett importanti għal iżvilupp ta' l-umanità Ewropea kollha. Grazzi. E, e, Grazzi. Grazzi tal-eżammejt mal-ħin tiegħek. Grazzi tal-introduzzjoni li tajtna tant informazzjoni, se ngħaddi l-kelma lill kummissarju biex jitkontesta tagħti l-kontribut minna tal kummissjoni Grazzi f'sem il-Kummissjoni, grazzi tad domanda tiegħek. Jiena grata li nistgħu nidjalogaw dwar din il-kwistjoni mal-Parlament Ewropew. Kummissjoni qed tipprova taħdem biex ittejjeb l-aċċess għal eh, taħriġ ġudizzjarju iżda mhux biss għal imħalfin u persekuturi legali iżda wkoll għall professjonijiet oħrajn legali u aħna nistgħu naraw kuntesti f'networks miftuħin u għal organizzazzjonijiet mal-organizzazzjonijiet u ta' importanza kbira l-istati membri huma ta' importanza kbira wkoll għaliex huma għandhom responsabilità sħiħa biex ħarġu lil Eh, l-imħalfin, il-prosekuturi u l-ħadima tal-qrati. Qed naraw x'għandu xanna namlu biex nimplementaw il-taħriġ ġudizzjarju Ewropew fuq skala kbira u xi proposti jistgħu jiġu prezentati, fil-fatt ser jiġu prezentati għal perspettiva finanzjarja l-ġdida. Sa dan it-tant huwa importanti ħafna li inkomplu naħdmu eh, fuq il-mezzi li għanna disponibli U ġaħadna passi biex nassiguraw li taħriġ ġenerazzjarju jittieħed in konsiderazzjoni għal programmi finanzjarji u kol jiena nixtieq nenfasizza l-fatt li għal ħafna snin l-partijiet interessati ġew mħedġa biex jitlu fiktar programmi u il riżultati però kienu diżappuntanti. Kien hemm biss qatt ta' eh, programmi ta' kwalità tajba u il-Kummissjoni tispjeċija li ftit proġetti ta' kwalità tajba ġew prezentati fuq taħriġ ġudizzjarju għal pal pereżempju interpreti legali, mħalfin, ecc. Għanna qed naħdmu għal eh, skambju ta' informazzjoni u ta' taħriġ eh, Għad namlu dan taħt artiklu 49.6a eh, ta' regolamentazzjoni. L-istudji ta' feasibility huwa importanti ħafna biex naraw eżattament x'inhu importanti għal professjonijiet legali kollha u x'għandu jittieħed in konsiderazzjoni fil-aspetti ta' organizzazzjoni li huma speċifiċi għal eh, professjoni legali partikolari. Irridu noħol u kultura ġudizzjarja komuni u rridu niġbru li l-imsieħba li eh, eh, l-partijiet interessati kollha eh, legalment u dan niprivaw naqduħ taħt l-umbrella tal-Istitut tal-Liġi Ewropea. Kuntatti mal-partijiet interessati wirew li hemm bżonn ta' struttura aħjar fit-taħriġ ġudizzjarju Ewropew u huma prezentaw ta' kwistjonijiet ta' domandi li qed nanalizzaw bħalissa fil-Kommissjoni bħal pereżempju x'tip ta' attivitajiet qed nitkellmu dwarom meta nikkonsidraw it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew, x'tip ta' għodda hemm bżonn fuq livell Ewropew, kif nassessjaw il-livell ta' kwalità, kif Nistgħu nużaw l-aħjar prassim li trasferixxu l-arfien kif nistgħu nippermettu l-ħaddima eh, legali fuq eh, liġi komparattiva iżda wkoll fuq il- eh, xogħlijiet li jistgħu jagħmlu fuq livell transkonfinali, etc. Kif nistgħu nikbu, niksbu skema tat taħriġ Ewropea li tiffoka fuq il-bżonijiet taċ ċittadini tagħna. Aħna nixtiequ nużaw il-feedback mill-taħriġ ġudizzjarju Ewropew u minn dawn l-attivitajiet tagħhom fil-leġiżlazzjoni tagħna fil biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu regolamentazzjoni aħjar. Dawn huma uħud mill-aspetti li fuqhom il-Kummissjoni qiegħda taħdem u dawn ser ikunu l-bażi tal-komunikazzjoni. Il-Kummissjoni se tkun qed tippreżenta dan fl-2011. Dan il-komunikazzjoni ser ikun hemm ovvjament proposta ta' fondi u il-Kummissjoni ser ikolla livell oli ta' ambizjoni fir rigward tal-fondi. Aħna nilqaw opportunitajiet biex niddiskutu b'mod aħjar taħriġ ġudizzjarju Ewropew u biex titħol uh, u kolla diskussjoni tajba mal-parlament fuq xi ħaġa dasik importanti. Grazzi ħafna. Issa fisem il-gruppi politiċi ser nibdew il-kontributi tagħna. Is-Sinjura Zjafka, żewġ minuti. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz. Grazie ħafna President. Sinjura Kommissarju, il-prinċipju ta' rekonoximent eh, reciproko jitlob għal fiduċja eh, fil-sistema ġudizzjarja ta' pajizi oħra dan il-varur jista' joħroġ biss permezz li nsiru nafu l-xuxin, nkunu ntiżi mal-kulturi ta' sistemi ġudizzjarji u sistemi legali fl-Ewropa. Dan nista' ngħinu permezz ta' linji ta' politika fejn kun hemm iktar eh, mobilità, sta' divizit staħriġ u anki li dawn jaħdmu iktar fuq proġetti flimkien hemm bżonn ukoll modernizzar tal-kurrikula tal-universitijat il-networks Ewropej ukoll li jinsabu f'sistemi legali differenti ehm, rridu jintużaw aħjar. F'dan il-kuntest tat-taħriġ legali hemm bżonn nagħtu importanza lil-liġa stess portal multilingwistiku li jagħti aċċess għal databases li huma hemm biex jgħinu li ċittadini jsibu soluzzjoni għal problemi legali tagħhom. Il-fatt li jintużaw reġistri legali u anki regolamenti eh, bażiċi. Il-Parlament Ewropew għandu jkun involut mill-bidunet fil-laborar ta' eh, dawn il-proġetti, speċjalment ġifri il-proġetti pilota skont l-artikli 81 u 82 tat trattat huwa wkoll importanti li l-Kummissjoni Ewropea tikkonsulta mal-Parlament meta tkun qed tippjana biex twaqqaf entità jew istituzzjoni ġdida speċjalment l-Akkademja ta' tikkonsulta mal-Akkademja ta' liġijiet Ewropej u anki il-Judicial Network meta jkun hemm każijiet li jinvolvu pajjiż iktar minn pajjiż wieħed u jkunu jistgħu jgħinu dawn in-nies ħarġa b'tali mod bekk nirrendu l-ħajja ta' ċittadina tagħna aktar faċli. Is-Sinjura Geringer de Odenberg. Soċjalisti u Demokratiċi. Ja, iva, grazzi ħafna, President fil-Kumitat Legali tal-Parlament issa għandi għedattini fit-tini mandat tiegħi u naf kemm importanti dan is-suġġett. Il-fatt li nibnu sistema jew żona legali mhux possibbli jekk ma jkunniex nies tal-ġudikatura li jkunu mħarġa. Wieħed wieħed jaf li huma l-avukati anzi l-imħalfin nazzjonali li jistgħu jmorru l-qorti wkoll tal-ġustizja Ewropea biex jiċċaraw ċerti affarijiet ta' liġi fuq livell nazzjonali. Ġifiri li mħalfin irridu jkunu kol intiżi ma' liġijiet Ewropej u nafu li dan għadu mhux biżżejjed. il-liġi Ewropea tirbaħ fuq il-liġi nazzjonali ma ħafna dravi dan ma dan il-fattur ma mhux magħruf biżejjed jiena naqbel li l-istratturi iridu nsaħħuhom ġifri l-European Legal Academy jew kellha il-network ta' training naħseb li bżonn nagħtu iktar flus għal dawn il-korsijiet u fin-negozjati il-ġdid dwar il-perspettivi finanzjarji għall-2013-2020 irridu niftakru f'dan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u grazzi tal-li żammejt mal-ħin allokat Issa għall-għalde, Signora Wallace. Grazzi ħafna, President, Signora Komissarju ma tantx baqa' nisa hawnhekk mill-kumitat tagħna, però xorta waħda aħna verament nemmnu fil-programm ta' Stokkolma. Imma ikun ta' xejn li noqogħdu għaw jew fi Brussell ngħaddu liġi ġodda jekk l-imħalfin fl-istati membri laqqas biss ikunu ntiżi u aħseb wara kemm ikunu jistgħu interpretaw għal ġid ta' ċittadini għalhekk is-sitwazzjoni bħalissa ma tantx tidher sabiħa. Aħna jitolbu ħafna mill-imħalfin tagħna hemm bżonn ikunu diżi mal-liġi tal-pajjiż, il-liġi Ewropea, il-liġijiet tal-27 stat membru li jkunu ntiżi fil-lingwi u jkunu wkoll jafu bis-sistemi legali differenti. Biex naslu għal dan, naħseb mhux biżejjed li kollok ħajja waħda, trid flus u mhux faċli li naslu għal dan anki jekk li mħalfil tagħna jkun għandhom l-iktar rieda tajba biex jaslu. Hemm bżonn l-ħin u il-risorsi nistgħu nkomplu bil-taħriġ li jkompli matul il-ħajja li sati membri jridu u wkoll irridu nħarsu l qoddim għax huma iż-żgħażagħ li qegħdin jistudjaw il-liġi il-lum li se jkunu l-imħalfin għadha pitada. Hemm bżonn, jiġifieri llum l-edukazzjoni legali dawk liġi li qegħdin jitalmu fl-università diġà jridu jibdew biex ikunu intiżi bil-żona ehm, legali Ewropea. Grazzi ħafna. Sa imis is-sur Paska għal-grupp EFD. Grazzi ħafna kollegi, Sur President, signora, jekk irridu li il-żona komuni ta' ġustizja taħdem tajjeb, irridu naraw li jkun hemm li jiġu jispettati tradizzjonijiet legali, metodi differenti u jkun hemm fiduċja reċiproka bejn l-imħalfin l-avukati u ċittadini, differenzi bejn is sistemi ġudizzjarji tal-Istati membri mandiġ timmina il-sigurta legali ta' ċittadini, mandiġ laqqas ti komplika l-eżerċizzju ta' drittijiet tagħhom sabiex il-kas tagħhom jiġi konsidrat kif suppost. Għalhekk huwa importanti li wieħed joħloq l-aħjar kondizzjonijiet għall-edukazzjoni ġudizzjarja biex wieħed kun jista' jifhem aħjar dawn il-differenzi kollha għalhekk l-Unjoni Ewropea ikollha network ta' istituzzjonijiet, ta' magħmula minn avukati li jkunu jistgħu jagħtu wkoll korsijiet dwar il-liġi differenti ta' pajjiżhom. Dinja biex irridu nifinanzjaw dan kollu u infiq li għanna bżon namluħ biex aħna iċ-ċittadini taħna nkunu nistomtuhom sikurta legali aħjar. Grazzi ħafna sur Paska issa imis lil sur. Nisimaw sur Balda sare imma mux ijataw mill-li jider. Kinsa se jkun il-kellim ta' qabel tal-axħar. Mela issa nistieden is-Sinjura Cecilia Vikstrom mill-Grupp tal-Alde. Grazzi ħafna, President. Hemm bżonn li noħolqu verament l-Ewropa tal-ġejjini li tkun ibbażata fuq il-valuri komuni u fiduċja reċiproka nirrispettaw differenzi bejnietna li wara kollox huma il-forza komuni tagħna dawn il-valuri ma jistawx jibnaw biss fuq il-liġi jew rekomendazzjonijiet jistaw biss jiġu eh, bazati bejn il-relazzjonijiet li u meta nies jiltaqgħu bejnietom huwa importanti li nisaw l-irġiel li għandhom din il-funzjoni li jaħdmu f'dan il-settur jistgħu jiltaqgħu biex jitalmu minn xulxin għax huma matul dawn il-relazzjonijiet li wieħed jista' verament jitallem sabiex jifhem jirrispetta tradizzjonijiet tagħna differenti hemm bżonn aħna naraw li konna iktar taħriġ, iktar dialogu, għalhekk irridu noħolqu dawn l-okkażjonijiet sabiex ikun hawn dan il-bdil bejn nis eh, nies esperti fil-qasam. In-nies li għatu l-ħajja s-sistemi legali tagħna fl-Ewropa bżon naġixxu namlu kull sforz tagħna tara l-Kummissjoni li dan is-settur jiġi żviluppat sabiex nkunu nistgħu nibnu l-Ewropa tal-ġejjieni. Grazzi ħafna. Issa imis il-Sinjura Kummissarju, Sinjura Gorgieva, għax mawħat tiktar li jishtiq jitkellem. Sinjura biex tala id-dibattitu għak joċbok. Nirringrazzjak minn fond ta' qalbi sur President. Il-punti li smajna issa għandek hemm smajnijhom jaqblu ħafna mal-intenzjoni li għandha l-Kummissjoni sabiex inkomplu bin-networking li jkun jippermetti il-professjonisti f'dan il-qasam biex jibnu fuq il-prassi tajba biex ikunu huma il-pjattaforma għat-taħriġ fuq livell nazzjonali u reġjonali u anki Ewropew ġifiri networks eh, attivi, l-European Judicial Network, il-European Public Administration, u entitajiet simili. Smajna kif irridu nifukaw fuq il-futur. Xi ħaġa li ovvjament il-Kummissjoni tista' taqbel madan kollu naraw kif nistgħu nimplementaw il-programmi e, ta' taħriġ kif se jovolvu s-sena d-dieħla, imma anki bil-komunikat li se tiġi fuq il-perspettivi finanzjarji. Nixtieq nagħmel punt speċifiku hawnhekk. Nixtieq eh, u għal-ikbar pjaċir tiegħi l-informa eh, dan il-Parlament li fis-16 ta' ulju se titnidi dan il-port legali għax mhux se noqogħdu nistennaw komunikat ieħor li jmiss naħlu l-ħin. Qegħdin nitkellmu fuq eh, l-implementazzjoni ħjar tal-liġi Ewropea imma kif nrawmu fċertu fiduċa ta' ċittadini f'din il-liġi Ewropea sabiex dawn ikunu jistgħu iserħu moħħom. Għax fl-aħħar mill-aħħar dan kollu huwa għal benefiċċju taċ ċittadini tagħna. Nixtieni qafaw sur President l-ewwel darba li inti qiegħed il-President tagħna, inti verament qed tagħmel biċċa xogħol sow bdejna ħames minuti wara d-disa tafux u mill-lider qed nif qed se nistennew ħames minuti qabel suppost tala s-sessjoni qabel nofs il-lej ġifieri. Nixtieq nawguralek sur President f'din il-kariga ġdida tiegħek u nispera li se tibqa' organizzat kif intu rejtna li tinkapaċi tagħmel illum. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Giorgeva. Jina nispera li l-xol bejn il-Parlament u l-Kommissjoni